l-istess għall-2012-2013 għanna l-istess proċedura. Issa la bieċa ħbar li jmiss. Is-sur Joe Higgins u s-sur Alan Kelly informawni bil-miktub rigward l-iskadenza tal-mandati tagħhom bħala membri parlamentari Ewropew minħabba l-elezzjoni tagħhom għal Parlament Irlandiż. Il-Parlament Ewropew jaċċetta din l-informazzjoni u f'konformità mal-paragrafu tar-regolament konċernat rigward l-elezzjoni ta' membri parlamentari e- e- e- Ewropej u l-elezzjoni li jsiru f'pajjiżhom, jistqar li dawn iż-żewġ siġġijiet huma liberi mill-25 sa ta' frar ta' l-istess sena. U l-aħħar biċċa informazzjoni li firmar ta' atti legali aċċettati mill-proċedura leġislativa ordinarja. Fl-erba, il-President tal-Kunsillu jina stess ser niffirmaw erba